ta' regoli ta' proċedura din il-kwistjoni ġiet irreferuta lill kumitat tal-Affarijiet Legali. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll talabni biex nagħmel korrezzjoni fuq dokument eh, partikolari. U eh, dawn huma dettalji ta' dan tistgħu issibuhom fil-minuti tal-aħħar seduta il-minuti skont artiklu 216 ta' reglu ta' proċedura jistaw jiġu jusa bħala dotatija grupp jew erbajn MEP ma jresqux mozzjoni sabiex eh, ikun hemm approvazzjoni b'votazzjoni. Dawk huma l-affarijiet li xtaqt jiena nsemmilkom issa nistgħu ngħaddu għall-aġenda. Din l-aġenda hija dejla bozza l-aġenda ġiet approvata mill-konferenza tal-Presidenzi nhar id-9 ta' Settembru. Skont artiklu wieħed tlieta seba' tar-regoli ta' proċedura. L-abbozz tal-aġenda qiegħed qudiemkom kif tafu għanna bieċa xogħol importanti quddiemna l ġimgħa l-oħra kellna smih tal- Kummissarju, illum ħan votaw fuq dawk il-ħatrit. Għada. Jiena ħanati diskors fuq il-prioritajiet politiċi tiegħi għal mandatijaj ta' sentejn u nofs. Aħna u koll ħan diskutu l-kwistjoni ta' delegazzjonijiet li ħan ħarsu lejja l-lum unar l-erba ħan diskutu eh, l-aqolja tal-G20 konsil ressaq proposta għal budget tal-2010 u għem punti oħrajn u koll li ħan diskutu ġifiri għanna agenda minn blija da' zbajda. Mena, għandur il-punti wara xurxin. ħandur l-agenda. Kommenti ġenerali ħan għamel, imma jekk ikun hawn xi ħadd imbagħad eh, li jixtieq jgħaddi xi kumment ikun